li l-industrija tagħna tista' b'xi mod tagħmel differenza biex tagħmel dik il-qabża fil-iżvilupp tat-teknoloġija biex ikonna trasport nadif, kompatibbli ma l-sfida ta' dikarbonizzazzjoni sħiħa tal-industriji tagħna u l-ekonomiji tagħna. Teraz pani Nibler, jedna minuta. herr präsident äh, ähm, herr kommissionsvertreter meine sehr geehrten honorable grazzi president kummissjoni kollegi huwa minnu li l-valuri ta' co2 għat-trakkijiet qed jiġu aġġustati fuq livell permanenti u allura għandna bżonn vetturi b'enerġija nadifa biex b'hekk niksbu l-għanijiet tagħna tal-klima iżda l valuri tagħna ta' limitazzjonijiet għandhom ikunu ambizzjużi, ġifieri jkollna 30% bħala tnaqqis sal-2030 u l-mobilità għandha tkun disponibbli. Kif ukoll l-impjiegi għal negozji, għal fabbriki, etc. huma affarijiet li rridu nżommuhom fl-Ewropa. M'hemmx proposta li nistgħu nipparagonaw magħha pereżempju anki li vehicles l-istati membri kollha qed jaqgħu lura. Il-konsum tal-elettriku huwa enormi. Huwa allura iva nilmentaw dwar id-diesel iżda hija għażla biex nifrankaw l-enerġija. Biex bekk naraw illi l-uniku ħaġa li qegħdin nagħmlu hija illi tkonna limiti massimi ambizjużi wisq għas-CO2 u jiena se nivvota kontra. Jiena nixtieq karozzi li huma prodotti fl-Ewropa. Grazzi. Issa se ngħaddu għal proċedura Catch the Eye. Għandna tlet kelliema mill pepe is-Sur Marios mux prezenti, il sinjura Xojtrova. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Eżis kollegi, il-bidla fil-klima. Iġġelna nkunu aktar sensittivi lejn kwistjoni tal-klima u bil raġun Issa, is-settur tat trasport ċertament qed jikkontribwixxi għal din il għal liex qiegħda tagħmel impatt negattiv fuq il-bidla fil-klima, però ma rridux niġru wara dawn il-limiti ta' ammissjonijiet irresponsabbli, l-Unjoni Ewropea mhijiex produttriċi ewlenija ta' CO2 inqas minn 10% tal-emissjonijiet ġejjin mill-Unjoni Ewropea. It-tieni raġuni. L-industrija tal-karozzi hija waħda ewlenija fl-Unjoni Ewropea. Bekk ma nistawx nimponu għanijiet li mhumiex realistiċi Dan il-mod nistgħu nagħmlu aktar ħsara lill-industrija tal-vetturi. Nitilfu aktar impjiegi u ma naqsux l-emissjonijiet CO2. Issa, 15% sal-2025 tajjeb, iżda ma nistax naqbel ma' żieda ambizzjuża ta' l-2030 kif ġie suġġerit mill-ftejm ta' trilogu L-Onorevoli Busoja minuta. Grazzi ħafna, President. Minkejja il-progress illi kellna f'dawn l-aħħar snin, 500.000 imutu minħabba tniġġis fl fl-arja. L-Ewropa bekk qed tibgħat messaġġ irdu nkunu ambizzjużi anki fuq livell globali mingħajr ma nipperikolaw il-kompetitività tal-industrija tagħna. Pass importanti dan wara n negozjati interistituzzjonali. Il-Parlament kellu f'dejjem biex bekk innaqsu l-emissjonijiet 37.5% fil 30% għal vetturi utilitarji. Il-President, jekk jogħġbok bil-mod għaliex l-interpreti mhux qegħdin ilaħqu. Grazzi. Jiena persważ illi dina l-ħaġa se tkattar l-innovazzjoni fil-dawk li jagħmlu il vetturi biex naslu għal karozzi bi ftit emissjonijiet jew emissjonijiet zero. Grazzi. Kosta. Isin Rekorewski, jek joġbok, minuta. President, din mhux laqwa soluzzjoni, għandna kompromess hawnhekk li mhux xi ħaġa li hija l-istess bħal soluzzjoni li tkun perfetta. Dan jfisser illi hemm xi spejjeż li rridu nikkonsidraw. Minnaħa għandna l politiċi tal-grupp tal-ħodor li jridu implementazzjoni mill-ewwel biex ikonna protezzjoni tal-klima minnaħa l-oħra għandek l-industrija li qed tindika l-fatt illi kollox se jiswa ħafna flus. Mbagħad hemm differenzi fost l-istati membri tagħna dawk il-pajjiżi illi għandhom settur żviluppat kif suppost biex aħna inkunu nistaw u kol eh, nlaħqu mal U Umbat għanna diverġenza f'termini ta' data għal dak l-indu xaqsam il-kalkoli tal ispejjeż Ħafna drabi din il-ħagġa sir b'mod stramba ħafna, mhux ħaġa tajba, għax irridu riżultati tajbin ħafna fil-prattika, grazzi. Grazzi ħafna u issa il-Kummissarju jekk joġbu. Bardzo proszę podsumować naszą dyskusję. Naqlu diskussjoni, jek joġba kummissarju. Surku, President, kollegi, grazzi għad dibattitu illi juri l-importanza tal-leġislazzjoni. Nisħaq mill-ġdid illi jissa għana elementi ieħor ewlieni biex nimplementaw implementaw il-qafas tal-2030 u anki biex aħna nilqu il-miri tagħna taħt il-ftejjim ta' Pariġi. Mhux biss biex inħarsu l-ambjent, iżda biex bekk ngħinu l-industrija biex iżżomm il-pożizzjoni tagħha f'suq globali li dejjem jinbidel fejn irridu aktar prodotti notfaw għall-ambjent u din hija xi ħaġa li dejjem qed tiżdied l-standard illi qegħdin naqblu magħha issa qed iġib aktar impjiegi, il-konsumaturi jonfu aktar, ikonna aktar infrastruttura, naqsu l-importazzjonijiet u jkollna espansjoni fis-settur tal-batteriji. Huma kollha importanti biex noħolqu l-impjiegi. Il-leġiżlazzjoni bekk se ġib benefiċċji kbar ħafna anki għall-konsumaturi, mhux biss jibbenefikaw minn arja aktar nadifa, iżda anki ifadlu dak li għandu xaqsam korboranti. Dan huwa kompromoss tajjeb ħafna u bekk nistgħu nkunu gburin bil-sforzi konġunti tagħna. Nafu x'kienu l-sforzi meħtieġa biex nilqu dawn l-anijiet tagħna u l-kontribuzzjonijiet għal dibattitu xħut minnhom indikaw din il-ħaġa. Dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u bekk jiena nistitinkom biex tivvotaw favur għada biex bekk aħna kollox naraw li kollox jidħol fis-seħ minnu fih u nkomplu bil-ġilda tagħna kontra l-bidla fil-klima. Iċ-ċittadini tagħna u l-ġenerazzjoni żagħżugħa tistenna din il-ħaġa minn għandna. Grazzi. E, dziękuję bardzo, pani. Grazie ħafna. Is-Sinjura Dalli, rapporter jekk joġbok. Grazzi, grazie li kollegi mill ġiet il-Kommissarju, però nindirizza xi elementi li jissemmew l-ewwel. Ejjew ma noqdux imbezzaw lil kulħadd meta ngħidu illi aktar investiment ifisser aktar vetturi għoljin fil-prezzijiet bir-rispett kollu. L-istudji kollha li aħna rajna anki l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni nifisa ikkonfermaw il-benefiċċji għal konsumaturi kif semma il-Kummissarju stess meta tkellem dwar it-tnaqqis fil-nefqa l-konsumaturi. Dawn huma indikaturi evidenti fil-leġislazzjoni. Jiena kont nistenna l-membri li tkellmu llum illi jkunu jafu id-dettalji ta' dak li se nivutaw dwaru il-qada, per s-Sur Junten illi ma li qed nitkellmu dwar vetturi b'emissjoni zero jew b'ftit emissjonijiet u anke kellna talba tal-ICR illi jgħidu illi dan huwa parti minn pakkett sħiħ ta' leġislazzjoni li jindirizza setturi differenti. Il-Parlament mhux qed jifoka fuq il-mobilità jew il-vetturi tal-passiġġieri biss. Ir-realtà hi li l-bidla qed isseħħ l-investimenti qegħdin ukoll jgħaddu għat-teknoloġiji l-ġodda, ir-riċerka qed issib biex naċċertaw li pereżempju l-Unjoni Ewropea tkun tista' tipproduċi batteriji u anki ċelluli tal-batteriji fiħdan il-konfini tagħha. Jiena tassew kuntenta illi membri li oriġinarjament ipproponew inqas ambizzjoni issa qegħdin jirreferu għal dan il-kompromess mod pozittiva li xina konvinta illa kienet l-ambizzjoni inizjali tal-Parlament illi bidlet l-affarijiet u l-affarijiet se jkomplu jinbidlu ħarsu madwarkom lejn il-modelli illi bħalissa edin joħorġu u anki il-kilometraċ imnaqas illi dawn il-vetturi b'emissjoni baxxi qed ikollhom u inqablu ma' dak li tisir u il-komment tal-aħħar tiegħi. Ejjew nissuktaw fil-ħidma tagħna biex bekk nattiraw l-investiment lejn il-kontinent, lejn l-Unjoni Ewropea li aħna noffru l-infrastruttura meħtieġa, charging stations u anki jkollna it-teknoloġija meħtieġa biex ikonna iċ-ċelluli tal-batteriji u l-batteriji fil-Unjoni Ewropea. Jiena eh, bekk nistenna bħerqa l-vota l-għada, grazzi kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħkom, grazzi mill-ġiet il-Kummissarju kif ukoll għat-tim tal għall għallajnuna kollha tagħkom. Grazzi. Very much for this discussion. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni għal dawn il-kommenti ta' l-elu. Id-dibattitu bekk jieqafaw votazzjoni issir għada. U issa jiena nirringrazzja l-parċipanti kollha f'dan id-dibattitu. Chodzimy do kolejnego punktu. Juri, inkomplu issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Għanna rapport tas Sur Panzeri, is-Sur Dampreda, Engel, kif ukoll is-Sur Gerens dwar l-istrument ta' viċinat ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u ta' kooperazzjoni internazzjonali. L-ewwel kelliem fuq il-lista tiegħi. Is-Sur Panzeri, bħala wieħed mir-rapporters. Jekk jogħġbu kerba' minuti nistennew ftit sakemm il-Kummissarju jieħu postu jekk jogħġbu. Grazzi, President. Dabaq se nivvutaw dwar strument ġdid tal-viċinat ta' kooperazzjoni l iżvilupp korruzzjoni internazzjonali. Proċedura importanti ferm għal dak l-induxxaq sam il-mod kif l-assistenza ta' l-UE issir lejn il-pajjiżi terzi sa l-2027 u madwar 9 biljun euro. ir rapport huwa l-frott ta' ħidma ta' negozjati u kompromessi bejn il-gruppi politiċi kollha. Ksibna pożizzjoni bilanċata fuq l-istrumenti varji finanzjarji attwali biex bekk noffru aktar kontroll min-naħa tal-parlamentana. Kontribut li huwa importanti biex ikonna l-governanza. Il-proposta tal-Kommissjoni qed tipproponi atti ta' implementazzjoni biss għal dak l induċa xaqsam azzjoni ta' programmar, però dawn l-atti suppost għandna impjegawhom għal sitwazzjonijiet legali biss jekk ikun hemm sitwazzjoni fejn iridu jelbu deċizjoni li tkunu diġà tieħdu. Allura irrid ikonna azzjoni regolari illi tkun ġejja minn dak li jkun ipprogrammat biex naraw li l-għażliet kollha strateġiċi li jsiru skont l-iskrutinju tal-Parlament. U mbagħad għandna l-politika tal-viċinat illi huwa punt ewlieni tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea biex ninkludu l politika tal-viċinat fi strument uniku jfisser li jkun aktar flessibilità għal mobilizzazzjoni imħaffa, imħeffa għal finanzjament u dana fil-rigward ta' dawk li għedin fil-vicinat tagħna. L-ammont ta' 22 biljun euro ifisser illi għanna issa ċifra ikbar minn dak li kena qabel. U anki għal dak li għandu x'jaqsam il-finanzjament, rridu naraw li għal pajjiżi ACP irrid ikonna eżiġenzi li jimxu skont il-ftejjin post Kotonu. Għand dak jandu xaqsam il-irda tal-faqar, kif ukoll lajnuna l-iżvilupp Kollejna sa 95% il-perċentwal għal proġetti finanzjati immigrazzjoni nħossu li hemm bżonn biex ikonna approċċ olistiku biex bekk nindirizzaw il-kawżi ta' migrazzjoni irregolari u anki għall ispostament sforzat. U hemm ukoll anki riferenza għal migranti klimatiċi. Allura rridu niffaċilitaw migrazzjoni li tkun regolari u bla periklu. Importanti wkoll illi nindirizzaw il-bidla fil-klima anki għal dak li għandu xaqsa il-ftejimiet li saru inkluż ta' Pariġi u anki ollejna mill-45% ir-rata ta' dak li kien propost f'dan ir-rigward mill-Kummissjoni. Issa dwar drittijiet tal-bnedmin introduċejna klawzula ta' Klausola biex bekk eh, aħna nindirizzaw sitwazzjoni fejn ċertu prinċipji mhux qed jiġu osservati. Issa dwar l-istrument illi jindirizza l paċi u l-stabilità, il-fondi hawnhekk jintużaw biex jinħolqu kondizzjonijiet biex ikun hemm żvilupp sostenibbli ma jistgħux dawn jiġu użati għal l-xiri ta' armi jew ammunizzjoni jew azzjonijiet tal-militari. Eh, ovvjament il-xogħol dam sejjer ħafna xhur u bekk jiena nirringrazzja lil korrapporters tiegħi għax-xogħol kollu u nittama li jkollna vot pożittiv meta niġu għal votazzjoni. Grazzi. Dziękuję panu bardzo. Teraz kolejny poseł sprawozdawca, pan Preda, również 4 minuty. Grazzi, Mr. Preda. Dawk li segwew mill-qrib id-diskussjoni tagħna fil-Parlament fuq il-proposta tal-Kummissjoni fuq dan id-dossier mhux se jiskantaw jisimgħu jkunu jafu li jiena kont fost dawk il-rapporteurs li mill-bidu kont xettiku fuq l-idea ta' strument wieħed u nixtieq ngħidilkom għalfejn kont xettiku l-Parlament kien spjega pożizzjoni ċara ħafna ftit ta' iktar minn sena ilu u talab strumenti dedikati għal preadozzjoni, l izvilup il-fiċinat u l-ajnuna umanitarja għal raġunijiet ta' finanzjarju politiċi ma l-Kommissjoni għat ma tat tkas din il-pozizjoni prezentat il-pozizjoni illi għedin id-diskutu illum li tiġbor fija xie 10 strumenti differenti għalina fjennar tal-2018 konna kontra l-idea ta' strument uniku għall-azzjoni esterna u dana minna rebda ambigwita għadna illi eh, din se tkun biss illużjoni ta' semplifikazzjoni li se toħloq iktar diffikultajiet. Il-PPE u kol kien etjajti li politika Ewropea tal-veċinat li għandu impatt dirett fuq il-ħajja ta' ċittadini Ewropej se tkun imminata jew imħatra minħabba strument finanzjarju dedikat għalija biex jappoġġa. Minkejja dawn li dubju din ir-reluttanza u jiena personalment u l-grupp tiegħi dimna brida tajba b'mod responsabbli sabiex intejbu l-proposta tal kummissjoni xogħol fit-tul minħabba li dossier huwa verament komplikat li joħloq ħafna arbitraġġi bejn interessi differenti miġburin fl-istess istrument. Issa, hija verament taqliba mill-iħsal wiċ għal mod kif se nifinanzjaw il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. U dan talba tal-Parlament Ewropew għall-iktar flessibilità għall-sfidi li jistaw ifeġġu għada. Imma il-proposta tal-Kommissjoni ma kienet ċara fuq il-governanza waqqas dwar ir wol tal-Parlament Ewropew, definizzjoni ċara u tonda tal-anijiet tal-politiki differenti u anki garanti finanzjarji dwar l-allokazzjoni tal-fondi u kif se jintużaw. Grazzi għal kooperazzjoni bejn il-gruppi politiċi aħna nħol u għafas koerenti sabiex il-Parlament ikollu rwol aqwa u mezz ta' rikors intelligenti għall-atti delegati. Aħna fissajna nijiet ċari u ambizzjużi u sħaqna fuq id-drittijiet tal-bidem promozzjoni tad demokrazija mbagħad fuq il-miżuri budgetarji għaliex dan huwa fil-qalba tad diskussjoni tagħna aħna żidna total tal-istrument fil-mija daħanna garanzija l-allokazzjoni finanzjarji ġeografiċi għal viċinat u għall-Afrika subsaharjana. Aħna saħħaħna wkoll allokazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem soċjato ċivili u mod u tnaqqis tar-riserva ta' 10.2 għal 7 biljuni ta' euro. Nixtieq nala billi ngħid li dispjaċini Eh, li l-ħodor adottaw dan l-atteġġament waqt il-vot fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Eh, aċċettajna iktar minn 250 emenda li proponejtu intom u il co eh, u iktar minn 300 agenda la volja aħna aċċettajna tant emendi ħaġa li qatt ma rajnija f'rapport hawnhekk xorta waħda l-ħodor astenew. Dan l-atteġġament jiena ma nistax nifmu Eh, huwa rekord storiku tan-numru ta' emendi li aċċettajna li proponejtu intom. Jien nixtieq inkun naf minn għandkom xrit xrit xrittu xrittu minn min dan l-istrument, xrittu tagħmlu bih, x'kontu qed pretendu. Grazzi. Pan Engel, tax 4 minuti. Is-sur Engel, erba' minuti jekk jogħġbu. Nidġaw. Maybe you, you can... Mikrofonu forsi tista tbiddel postok sur Engelik joġbok. Please come. Ah. Oh yes, okay. Monsieur le Président, Sur President, il-miraklu ta' teknoloġija eh, anke flasġija jitfaċċa. Nafu għalfejn edina unek, għala għadja għad dispieċir tiegħi li edina eh, nofs tużana għonek, f'din is-sala qed nitkellmu dwar periodu, dwar periodu ta' seba' snin u biljoni ta' liri li ħajmurru ta' euros li ħajmurru għal fond pal dan ma naxa forsi n qasta l kollegi hija dovuta għal-ritmu eh, li ma jħet raġoni għaw li eh, ritmu ta' xogħol eh, li ħabatna miċċu miegħu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Nemmen li dan it-tekst huwa wieħed illi jilħa l-ambizzjoni tal-proposta oriġinali tal komissjoni Aħna l-koll li konna implikati fil-dik il-politika ta' kooperazzjoni u żvilupp għajna ma' interlokuturi afrikani li għalun eh, isma daw l-istrumenti koll eh, li għandkom eh, donna ma tifaqsu minn kull imkien asna fux ħanaqbdu namlu, rridu naraw li kunu ridna noħol u simplifikazzjoni għanda stant. u namen li Sur President, għatem ċertu dubi, eh, l-li eh, xejn eh, mu inqas ċar mill-fatt li jekk aħna naqblu ma dan ir-rapport mill prezentat mill-erba' rapporter rapporters nafu li għatem xorta għada kussjoni li għadha mhijiex sorvuta, ġifiri, eh, xħaj jiġri eh, mill-budget Ewropew, eh, nafu li dan kolli dependi mill-taħdidiet fuq l-MFF, pajzi gbar pal Franza li għadhom et jopponu, nafu li dan l-istrument mux xħaj jizisti minnajr ma jkun bil fuq il-budget għal da stant importanti li aħna nibatu messaċ iktar b'saħħtu, messaċ li uh, jimxi jitfit ma dak tal-Kommissjoni għal budget eh, tal-font importanti li eh, dan eh, namluħ il għaliex inkella ħanibqaw attitudni postkoloniali mill-protagonisti ewlenin ta' l-atturi tal-Fond Monetarju Internazzjonali u entitajiet oħrajn. Mbagħad rridu nkunu nafu naqra eżattament nek eh, il-Kummissjoni vera kellix pożizzjoni unika fuq dan il-punt tal li jaxivejjena tassew skomdu eh, bil-fatt li jetu dawn l-axħar xur eh, tanqas kien hemm kummissarju għed l kollabaturi tiegħu li approvaw id-defsu l-idea hawnhekk tal-istituzzjoni sakralità tal-istrument tal-viċinat, bħalli kieku kienet eh, xaġa li għanda fina, fini fija nifissa, eh, li jekk ma jkollix eh, finanzjament speċifiku għalli, allura ħat darba l-dejjem. Le, nitkellmu fuq xi ħaġa li hemm ħarsa trattati, trattat ġifieri deċiżjoni leġislattiva u deċiżjoni ta' dan il-Parlament miex ħadd ħassar dan, għat nitkelmu dwar u kol zida ta' 24% allokati għal dan eh, l-istrument. Imma mill-kabinet tal-komissarju eh, għat kabbir eh, għal-vicinat waslunna suġġerimenti illi illi kolla ixa ilbu lejn l-invalidazzjoni ta' strument uniku illi qed nidiskutu l-lum. Nishtiq kun nafem minnek, e kien hemm xi eh, imġiba zlejali fiħdan il-kulleġġ tal-Kummissarju, ela li jiex eh, ma nafx jiena, dan kollu eh, ħallini imħasseb. Iżda, barra minn dan kollu, nixtieq ngħid li għandna tekst koherenti, tekst li qbilna fuq il-koll, u nittama illi l-eżitu għal-vot ikun wieħed pożittiv. Grazzi ħafna, issa, is-sur Gerens, jekk jogħġbok. Grazzi. Sur President, nishtiq l ewwel net nirringrazzja l-kollegi ko-rapporter sabel koll eh, dimna tajjeb eh, f'daw l-aħħar xhur eh, ma kienx biex irrol faċli, però rnexxinna noħorġu b'dokument qabel tmiem dan il-mandat. Nishtiq hawnhekk nirringrazzja l-funzjonarji tal-Kumitat tal-Iżvilupp tal-Affarijiet Barranin kif ukoll dawk ta' l-affarijiet legali għal professjonalità l-kompetenza il-lealtà tagħhom kif ukoll ehm, l-endurance li wrew eh, fl-axħar mill-axħar qed nitkellmu dwar eh, wieħed mill-ikbar l-iktar dokumenti komplikati tal-Kumitat għafet u eh, kien frott il-ħidma ta' tlet kumitati li nafu illi kollha ehm, kienu marbuta ma' dan ehm, ma' din ir-realtà tazzjoni esterna. Ġifieri kienet ehm, biex ngħidlek xi ħaġa li kienet riskjuża li xa t-tkalmu dwar tlet kumitati li rridu jaqblu fl-imkien. U barra minnek, proponina illi noħorġu mill-kumdita. Għana, qed nitkellmu dwar sfida, sfida riskjuża, illa li jiex eh, eh, dak li xtaq il-parlament eh, ma kienx ma kienx skontat, senjura Mogherini qalet li il-politika f'dan il-qasam ħajibqaw federazzjoni li kienu Umma xort nista' ngħid li eh, t-tibdil li proponejna xorta għadha nnexxielna ngħaddu. Eh. Hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, il-fatt li noħorġu mill-kumdità dwar il-mod kif kien allokat il-budget kemm il-darba rajna l-fatt li rridu nqodu n nikkalkulaw kemm ħanatu kemm flus ħajġu allokati għal dan il-font eh, biex niprovaw iżommu demokrazija ħajja, meta mbagħad aħna naqogħdu eh, nid-dibattitu eh, u ekkolna sfortunatament nirrealizzaw illi l-aħħar kelma mhijiex tagħna hawnhekk fuq dan is-suġġett. Ħriġna mill-kumdeta tagħna li għax qed nitkellmu dwar sfida ta' proporzjonijiet oħra qed nitkellmu eh, dwar eh, il-fatt illi eh, rridu Rridna nżommu f'maħna id-diskussjoni tal-budget għal perjodu 2027 u ridna nirrealizzaw ukoll li il-flus neqsin li stati membri huma retiċenti għal dastant ridna nirrealizzaw illi xi mezzi, xi assi ta' set, settur privat rridu imorru eh, għal dan l-istrument. Grazzi eh, għal tiskaħ ta' dan eh, l-istrument issa għanna liva iktar b'saħħita għal dik li għajnuna għall iżvilupp Nixtieq fl-aħħar ngħid l drittijiet tal-Parlament ħajkunu msaħħa permess ta' din proposta jekk eh, l-Assemblea tagħna eh, ovvjament eh, tilqa' rakkomandazzjonijiet tagħna aħna rajna li nħarsu l-konsens fuq kwistjonijiet ta' żvilupp rispettajna il-prerogativi tal-Parlament billi provajna ninkludu l-pożizzjoni differenti li aħna diskutejna li binna fuqhom dawn l-aħħar snin u mish ħaġa ta' ċajt illa li għax għoddim l-sfida l-kbira li kena, kena sfida oħra, illi qabel il-mandat nħorġu b'rapport koerenti fuq il-ġejjeni ta' strument bħal dan għal mm, kooperazzjoni għal, anzi, għal lajnuna għal mm, l-izvilup mm, fil-settur tal-azzjoni esterna. Grazie, muchas President. Mela, wara il-kontributi il tagħna mill-Kumitat tiegħek kien li nallinjaw il-proposta mal-pożizzjoni tal- li approva il-Parlament fuq il-qafas finanzjar plurianwali għall-2021 l-2027 tal-istrument irrid jiġilet kontra il-bidla fil-klima u zidnieh u sa 35% u anki zidna wkoll investimenti illi maħsuba esklusivament għall-Afrika. Il-limitajna wkoll l-allokazzjoni manima għal biljun euro sabiex nevitaw li jkun hemm sbilanċ bejn il-sussidju l-istrumenti finanzjarji u stabbilejna mekkaniżmu li għalih il-Parlament Ewropew se jkollu japprova l-użu tar riserva maħsuba f'dan il-fond. Aħna garantejna wkoll il-Bank Ewropew ta' Investiment li volum minimu ta' operazzjonijiet ta' investiment sovran fil-qasam pubbliku sabiex naqilbu għall-istrumenti l-ġdijt un bat għedin insegwu koll il-xoll għedin namlu fil-fond tal iżvilupp sostenibli, ikkonkretizzajna il-definizjoni ta' addizjonalità, fassalna kriterji aktar stretti għal-ġlida kontra l-frodi, l-evazjoni fiskal u l-ħassil tal-flus u tejjibna il-mekkanizmi għal rimedji. Il-Kummissarju jekk joġbok. Members. Honorable membri, l-ewwel, xtaqt nirringrazzja l rapporteurs u lilkom ilkoll għax xogħol konġunt tagħkom fil-kumitati rispettivi tagħkom biex bekk naslu għat ta' tar-riżultat tar-rapport. Jiena kuntent li hawnhekk għandna poċ għal proposta ambizjuza politika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Nilqa l-appoġġ tal-Parlament għal strument aktar konvinċenti. Il-leħen ta' l-Ewropa fid-dinja issa tinstam aktar u l-istrument qiegħed jgħaddi dan il-għan. Il-viċinat l-Afrika Sub-Sahara u anki t-seqri il-irda tal-faqar, immigrazzjoni, svilupp sostenibli, demokrazija, il-ġlida kontra l-bidla fil-klima u l-preservazzjoni tal-paċi huma elementi importanti. Ni pjaċir nara wkoll li l parlament żamm l-investiment bħala modalità li tista' tintuża biex nilqu dawn l-anijiet. Personalment jiena konvint li l-budgetizzazzjoni tal-IDF jista' konsiderevolment anki isaħħaħ ir-rwol ta' skrutinju tal-Parlament Ewropew. Jiena nemmen li dawn l-elementi kollha se jgħinu sabiex naċċertaw li l-istrument il-ġdid tassew jikseb l-għanijiet tagħna u l-impenji tagħna fil-kuntest tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea għall konsensus iġġid dwar l-iżvilupp kif ukoll l-Aġenda Globali 2030. Fil-kuntest ta' inklużjoni tal-finanzjament tal-politika ta' avvicinat fil-istrument li l-Kummissjoni Ewropea b'mod unanimu ipproponiet u żammet nixtieq nisħaq dan il-punt mill-ġdid struttura aktar effiċenti tal-nefqa esterna tagħna ma titfax dubji fuq l-importanza politika ta' kwalunkwe politika tematika jew mod ieħor. Irridu għal kontrarju nimmassimizzaw il-kwalità ta' kull politika fil-waqt illi naraw illi nimmobilizzaw aktar risorsi fejn l-aktar ikun hemm il-bżonn tagħhom. Dan huwa partikolarment importanti għal żviluppi li ma nkunux nafu bassarna li se jiġru pereżempju fil-pajjiżi tal-viċinat. Il-programmazzjoni huwa wkoll importanti biex ikonna rabta bejn l-implementazzjoni tal-SDG, l-interessi tal-Unjoni Ewropea, tal-interessi tal-azzjoni esterna u l-interessi tal-imsieħba tagħna. Dan il-proċess jista' jiġi tradott biss għal riżultati jekk kollox jibqa' flessibbli. Nixtieq ukoll nilqa il-livell ambizzjuż tar-rapport biex nifukaw fuq elementi bħal l-iżvilupp tal-bniedem u l-ġida kontra l-bidla fil-klima, imma dana kollu nibża li irridu attenti għaliex dawna se jispiċċhom bħala obbligi li mhumiex vinkolanti għaliex inkella jista' jkun hemm periklu illi nxekklu l-azzjonijiet tagħna f'dan il-kuntest. Jiena konvint illi l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bħala attura ewlieni għall-iżvilupp eh, tal-għajnuna ehm, umanitarja hija xi ħaġa li tibqa'. Iżda fil-kuntest tal-Aġenda 2030 95% termini tal-mira li qed nindikaw mhix ħaġa realistika u importanti illi nżommu grat ta' flessibilità biex inwettqu l-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal dak li ndu xaqsam il-prevenzjoni tal-konflitti u l-importanza tal-paċi fil-pajjiżi industrializzati. Nemmen illi bil-impenn biex bekk ikonna il-perċentwal ta' 92% bekk diġà għandna mira li hija pjuttost ambizzjuża. Il-Kummissjoni hija lesta biex bekk ikonna wkoll aktar taħdiet mal-Parlament biex naraw kif l-aħjar nistgħu inkatru r rwol tal-Parlament il-rwol ta' kontroll anki dijalogu fuq livell politiku tekniku hija xi ħaġa li hija għana lina biex nirrispettaw il-bilanċ interistituzzjonali. Madanakollu jidhirli li l ħolqien ta' aktar livelli jew kontrolli istituzzjonali jew li nużaw wisq l-atti ta' delegazzjoni mhux se jilħu dan il-għam. Minflok il-ħidma tal-istrument eh, se tkun xi ħaġa wisq komplessa. Li nżommu biżżejjed flessibilità hija xi ħaġa essenzjali. F'dan ir-rigward il-bżonnijiet tal-politika barranija u l-komponenti relatati għal azzjonijiet ta' tweġiba għandhom jinżammaw fil-pilastru ta' programmazzjoni. Jekk kif inhu l-każ tar-riserva fl-IVD attwali, irid ikollna biżżejjed kapaċità biex inwieġbu b'effiċjenza għat-tip ta' bżonnijiet mhux mistennija li tant huma komuni fl-azzjoni esterna fil-viċinat u lil min hemm. Jiena ma nemminx eh, bekk illi fondi mhux allokati għal sfidi emerġenti u prioritajiet għandhom jitnaqsu lanqas mal-mobilizzazzjoni għandha ssir aktar komplessa. Bekk jiena nistenna id-debattitu issa u l votu ta' għada u nirringrazzjakom. Um, thank you, Mr. Commissioner. Pani Sħake, jedna. Uh, Signora Shake, għal minuta għal tal-Kumitat intem. jekk joġbok. It's working, that's great. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Making the Iva, l-mikrofon għati għadem, naħseb li dan il-budget eh, għal-politika esterna li jrid jikber eh, huwa meħtieġ u allura meta ġiet proposta reforma radikali jiena l-għajta dak li jiena appellajt eh, minn mill-għada kien li ikonna arkitettura li taqat fondi differenti f'waħda hija iktar waħda floka meta nkunu nafu kif eh, ħaj mm, jiġu gvernati, kif ħaj jiġu gvernati be tal-fondi, be nemmen li mhuwiex segret li l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tista' titjieb, però rridu niżguraw ukoll kif konna mm, iktar eh, ċarezza fuq eh, l-ammonti flessibli. Il-Parlament irid kun jista' jeżerċita eh, seta ta' skritunju biex wieħed punt seta' fermija biss moti eh, minn dan il-fond moti għadritit tal-bniedem nasab li eh, nistaw namlu iktar ġver għet eh, mm, nitkermu dwar ġlieda u kontra terrorizmu u punti oħra u nasab li fl-axar mill-axar aħna jek nejdu li aħna unjoni ta' valuri ma nix biss nsemmu ġlieda kontra terrorizmu imma u kol id-drittit tal-bniedem. Ista' senjura Jimenez Barbat, għal-Komitat tal-Kultura Edukazzjoni kompanjeros? President, kollegi, f'dawn l-aħħar 20 ta' snin eh, beda jidher ċar li hemm numru kbir ta' sfidi illi aħna għandna inkomuni għalhekk dan l-istrument tal vicinanza kooperazzjoni internazzjonali u żvilupp waħda mill-iktar proposti importanti ta' din il-leġislatura. Eh, dan din il-bidla radikali fl-istrumenti finanzjarji ta' għall-azzjoni esterna se jwassal jurriżulta għal aktar fl flessibilità u se jservi wkoll biex jisaxħaħ l-Unjoni Ewropea fir-rwol tagħha fix-xena dinjija l-Agenda 2030 eh, u l-Patti Globali huma azzjonijiet fundamentali li jridu jsiru fil-qafas ta' dan l-istrument. Hemm bżonn ta' edukazzjoni inklusiva u anki biex innaqsu l-faqar element essenzjali sabiex nżidu tolleranza u nibnu soċjetajiet li jafu jgħixu fil-paċi fl-imkien biex nagħlaq naħseb illi hemm bżonn li nsaħħu l-assoċjazzjoni ma' pajjiżi fiż-żona tal-viċinanza tagħna għalhekk hemm bżonn li dan l-istrument iżomm il-finanzjazzjon tal-politika Ewropea tal-viċinat. Grazzi. Eh, dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Komisji Wolności Obywatelskiej i Sprawiedliwości spraw... Grazie, issa għannom tal-Komitat Liba Libe Signora Spinelli. Grazie, Sor President, dan l-istrument huwa strument ġeopolitiku iktar minn wieħed ta' żvilupp x'inhi mantra u l-immigranti f'pajjiżhom u l-ewwel qabel kollox ta' reġuni li wieġbu għall ewwel u l-ikbar interessi ta' politika estera esterna Ewropea għat naraw li eh, naraw li konna moddi ta' migrazzjoni eh, regolari u mux regolari. Et nitkelmu eh, għal daqstan dwar ħolqin ta' konċettu filosofija ġodda għanna kontra l-opinjonijiet tal-preċedenti tal-, preġedenti tal parlament eh, din il-proposta qed ninsew eh, il-tibdiliet ta' reġimi eh, li kellna fl-modi li waslu għal-ġuħ u għal-konflitti li rajna. Nemmen li fl-axar mill-axar qed naraw li xikultant il-vizji edin emmek għet nħaltu eh, mal-vertu eh, issa senjura Forenza jirna għet nitkellem eh, għannom tal-Komitat FEM fuq il proposta ta' regolament ċaġa li jena l-għajt bunur kbir peress li taħt din il-leġislatura ħdimt ħafna ma' networks u assoċjazzjonijiet f'dak li kooperazzjoni internazzjonali ħabbatna weċa ma' kustjonijiet eh, simili bħal dik il-għalet eh, reprezentanta tal-Komitat eh, Libe. Suppost għanna strumenti li nipromovu drittijiet fundamentali bħal kondizjoni tindaqsa sessi, libertajiet u daqqa waħda naraw li diskussjoni hija kif ħan naraw li nataw fondi biex eh, jiġu stabiliti flussi regolari ta' migrazzjoni eh, minkejja eh, l-izdu pozittiv konsiderazzjoni tal-opinjoni tal-Komitat Fem kolli ngħid li dan ir-rapport huwa pass lura minn dak li aħna nemnu fil-Komitat Fem ma wkoll fuq l-istrateġija tal-Kummissjoni għal ugwalenza bejn sessi jive. Proħar mill-axħar l-affarijiet li ċertu affarijiet li supposta huma essenzjali huma klużi bis fannis. Issa is-sur McAllister jekk jorġbok għannum tal-PPE, Sir President, Sir Komissari, sir Kollegi, nixxeq bħala President ta' fete, grazzi għal biex xogħol eċellenti lan ta' dan il-Parlament nittama li wieħed ċar iridu niżguraw li relazzjoni esterna tal-Unjoni ehm, tista' irrissa kollha fondi biex bekk tkun effettiva biex tħares il-valuri l-interessi tagħha l-isfera globali, ehm, tkun biżjed flessibbli, tittara li serra fuq strumenti eżistenti, mhux toqgħod eh, sempliċement toħla strumenti ġodda, bħala Parlament Ewropew għandna interess li nħu bilanċ bil-korrenza l-visibilità biex jkun hemm iktar accountability kif ukoll mekanizmi ta' kontroll trasparenza nilqa' l-fatt li hemm iktar dialogu li qed jiġi proposta. dialogu bejn il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra fuq eh, punti strateġiċi importanti li għalihom eh, nati delegati għandhom japplikaw. Grazzi issa l-essendi eh, s-sur newser. Mid biljur euro fuq seba snin qed nitkellmu dwar strument importantissimu ħafna kollegi kienu xettiċi dwar dan l-istrument. Pero, President, Komissarju, kollegi, nishtiq nejt li smajna rapporter Sor Panzeri li jena ħdimt miaw nasib li l-ħakna kompromess tajja pebe ma nasibx li għanna noqodu eh, nġaw niftu diskussjoni mirġdijt pebe nishtiq nsemmi numru da punt importanti li fil-fema tijaj u importanti eh, għandek li huwa żvilupp u kooperazzjoni. Għanna eh. xirna niksbu 45% tal-finanzjament għal-klima, għall-ambjent, eh, għal-ħarsin tal-biodiversità biex nevitaw id-desertifikazzjoni. It-tieni punt żgurajna li l-migrazzjoni tiġi konsidrata bħala priorità ikbar barra minn hekk importanti meta biex nindirizzaw eh, sigurtaw li pjanar aħjar nixtieq ngħid li dan kollu apparti mill-valuri tagħna bħala Unjoni. Immigrazzjoni hija dovuta mm, maħabba konflitti, maħabba faqar, u allura rridu nindirizzaw eh, il-kawzi oriġinali. Għalhekk 10% tal-politika ta' migrazzjoni ġew allokati biex nindirizzaw il-problema fl-eruq. Kollegi, eh, għandkom tilqaw dal-istrument qed nitkellmu fost affarijiet oħra fuq il-ħarsien tan nisaw u tfal, ġifiri u appunt li jorbot ma l-idea tal-ugwaljanza ta' sessi, jgħazzi ħafna għal l-attitudni kostruttiva. Issa, il-senjur Vika Pera għal-minuta u nofs. Grazie, Sir President, me dan l-istrument għal-vicinat sviluppu l-kooperazzjoni internazjonali, e, reforma ambizjuża għal dik li u finanzjament ta' dar istrument tal-azzjoni esterna ma għedim sa pittura importanti eh, f'dan il-periodu finanzjeri l qudiem ma jew ħan niżguraw li nilħqu eh, dak li fissajna l agenda 2020 nilħqu l-SDG sebe jew nkella għanfallu, għanfallu bil-kbir. Il-proposta tal-Parlament jiktar ambizjuza minn dik tal kommissjoni nishtiqu eh, illi kunem 45% eh, tal-fondi allokati għal azzjonijiet eh, tal-klima. U rajna punti uħra indirizzati bħal gwerenza bejn is-sessi, l-iżvilupp tal-bniedem, l-edukazzjoni u s-saħħa. Issa, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp huwa inkluż fil-Budget Ewropew li saħħaħ ir-rwol tal-Konsill għal-Ajnuna Statali bekk aħna qed insaħħu r-rwol tagħna bħala attur dinji, iżda dan kollu jitlab iktar kooperazzjoni bejn osma differenti tal-politika kemm dak interni u esterni u um, jirsistu jirsistu fuq punti bħal uguaglianza sess l-iżvilupp eh, bejn is-sessi l-iżvilupp eh, kif ukoll eh, punti oħra. Naħseb illi madana kollu dan kollu m'għandhomx jibqgħu bisanijiet, però għandna nelħu għanijiet. Grazzi. Għannom tal-ħodor is Grazzi, grazzi tassew, sor kommissarju. Aħna bħala ħodur konna pjuttost xettiċi fuq dal-istrumenti l għaliex kienet iġi proposti li nlaqqaw eh, taħt kappa għahda bosta strumenti finanzjari. Utul eh, il-negozjati dinna ħaġa ħadnija b'serjetà kbira ressaqna mal-200 emenda eh, l axar mill-axar nemmen illi eh, kena ħedma kostruttiva mal-bosta co-rapporters fl-axar mill-axar eh, nistanejt illi eh, imxejna imxejna mux forsi f-termini ta' kwantita, ta' kwalita minna ħafna mm, fu it-tibdil klimatiku, l-gwaljanza bejn is-sessi, ħafna mill-punti, pero rajni għom mxkuta fi premessi flok fit tekst operattiv. Eh, aħna serrejna fil-kumitat eh, fuq dan eh, l-għaliex nishtiqu nkomplu negozja biex naraw naqrek nistaw x'nieħdu passi iktar serji biex dan l-istrument intuħ imbutatura tal-axar li għandu bżon biex nkun jista' jilħaq ehm, approvazzjoni tagħna ma biex ikonna politika tajba rridu naraw li ikonna strumenti iktar vinkolanti. ma Madana kollu m'hemm xejn li huwa konklusiv terminu ta' migrazzjoni għandna l-flus illi jistgħu l-aħħar mill-aħħar imorru band oħra ma' din hija xi ħaġa li nemmen li rridu nibqgħu nisfu fuqha fin-negozjati. Grazzi ħafna, issa Sinjura Sanchez Caldente għal-minuta. Grazie, Grazzi, President. Il-proposta tal kummissjoni Ewropea biex taqat l-istrumenti finanzjarji kollha eh, hija e, daqat ħarta lil dan il-Parlament. Ħadd ma takkas ir-riżoluzzjoni tal-Parlament f'Marzu tal-2008 fejn dan il-Parlament talab strumenti speċifiċi u separati għall-iżvilupp u anke l-għajnuna umanitarja għalhekk aħna ma naċċettawix din il-proposta leġislattiva li xlaqd il-fużjoni ta' dan il-fondi eżistenti ma jfissirx li se jkun hemm iktar rispett għall-politika tal-iżvilupp li għandu dana li dik hija l-idea li għandha tmexxi dak kollu li nagħmlu esternament l-an ġenwin li hemm wara din il-fużjoni hija l-ammont eh, li supposta jkun dedikat eh, għal affarijiet oħra se jintuża għas-sigurtà. L-Unjoni Ewropea għandha tkun taf li permezza din il-proposta l-Unjoni Ewropea mhix se tibqa' iktar l-ikbar eh, l-ikbar entità li tagħti għall iżvilupp madwar id-dinja dan il-flus issa jista' jintnefqu fil- fil-armi, munizzjon, eccetera. Ġifiri, l-Unjoni edha tixbaħ dejjem inqas lil dik dawk l-idejat illi waslu biex tinħoloq l-Unjoni Ewropea. Proposti bħal din ibeduna wkoll mill-għanijiet tagħna u mill-impenji internazzjonali tagħna l aġenda l-2030 illi tant eh, tkellimna dwarha ftaħarna. Grazzi. Eh, dziękuję pani bardzo. Teraz pan Sala Franca Sanchez Neira. L-Onorevoli Sala Franca, grazzi President, Kommissarju, Senjuri, l ewwel net nibda billi nifraħ l-rapportez għax-xogħol tagħhom imma ma nistax għaliex eh, ma naqbilx magħhom imma dak li għandna llum huwa li għandna politika esterna li tkun iktar korrenti, viżibbli u effiċenti u għalhekk għalhekk għandhom jintużaw l-ammonti enormi ta' flus li huma allokati għal dan l-istrument. Kieku kellna nitkellmu fuq dan l-istrument u kenniex najdu jekk dan l-istrument wieħed jew strument maqsum jien naħseb l-iktar importanti huwa li l-Unjoni Ewropea tieħu rwol tagħha fuq xena internazzjonali, tieħu rwol tagħha fuq livelli differenti li jkollha politika koerenti li tista' tadatta ruħa għall l-isfidi differenti li tiffaċċa u sabiex inkunu nistgħu nħarsu nżommu l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew jew ma nagħmlux żball Dan mhuwiex strument unitarju jew strument differenzjat, le irridu nisqu fuq il-fatt illi fuq il-politika barranija tas sigurtà komuni u rwol tal-Unjoni Ewropea fix-xena internazzjonali. Grazzi. L-Onorevoli McAvan għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak li qalu r rapporteurs um, u l-kellima l-oħra fuq l-emendi li resqu għal dan l-abbozz tal-istrument illi naħseb illi tejbu il-test u nittama li il-Kunsil se jaċċettom. Nixtieq nirringrazzja l co rapporteurs mod partikolari l-Frank Engel u eh, Charles Gorens għaliex huma defendewa l politika Ewropea għall-iżvilupp u ppreżentawha bħala xi ħaġa iktar minn odda sempliċi ta' politika barranija, politika li hija fuq il-valuri biex jiġġieldu kontra il faqar estrem u sabiex iwasslu iktar ġustizzja. Mela, fil-perjodu fejn se opera dan l-istrument se jkun perjodu importanti minn issa sal-2030 l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Globalja irridu jilħqu l-anijiet għall-iżvilupp sostenibbli u anki iwaqfu l-bidla fil-klima. Aħna rridu nħarsu l-futur għal dawn kollha li jaqsmu il-pjaneta magħna u dan l-istrument se jservi għalhekk din hija probabbilment l-aħħar darba li qed nitkellem tal-Parlament bħala membru tal-Parlament wara 21 sena u nixtieq nirringrazzja lil ċerti persuni li lilek nixtieq nirringrazzja sur Kommissarju Mimiċa l-istaff tiegħek lil kollegi tiegħi f'Deve u l-kollegi tal affet l staff u l-deputati parlamentari oħrajn. Nixtieq nirringrazzja wkoll iż-żewġ riċerkaturi tiegħi li qegħdin fil-gallerija għallu li l-ewwel darba li kellhom l-opportunità illi jiġu hawnhekk jisimgħu għaliex dejjem ikollhom wisq x'jagħmlu. Għalhekk lum minn hawnhekk minn qalbi nirringrazzjahom. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Sargentini għal minuta. Grazzi, President. Dan mhux xi rapport eh, li huwa żviluppat ħafna. Il-politika barranija eh, u l politika tal-iżvilupp mhumiex l-istess ħaġa. il- politika l iżvilupp qed hemmhekk propju biex tellimina l faqar dan ifisser illi eh, jekk naqduhom flimkien għandna mnejn ma nilħuqux l-għanijiet tagħna. Il-Kummissarju qal illi jrid juża l flus b'mod flessibbli u dinja xi ħaġa li lili tħassibni ħafna għaliex il-kooperazzjoni u għall-iżvilupp ma tistax tkun U utli bħala kooperazzjoni fuq medda qasira ta' żmien, il-ħodor mhumiex sodisfatti b'dan ir-rapport u allura mela x'nistgħu nagħmlu jekk il-Fond Ewropew l-Iżvilupp mhux se jkun inkluż x'se nagħmlu. Il-politiki eh, fuq medda qasira ta' żmien mhumiex taġid għall bidla fil-klima. Il-korrelaturi aċċettaw proposta sabiex 45% jistgħu jintnefqu fuq il-klima. Aħna provajna nkunu kostruttivi fil-proposti tagħna u kontenti illi ħafna minnhom intlaqgħu u ġew aċċettati, imma aħna qed nitkellmu issa dwar ir-riżultat aħħari. Il-ħodor ħadmu għatih, ikkooperaw, imma il Ma naħsibx li negozjati mal-Konsillu mal-Kummissjoni se jenuna sabiex verament naslu biex neradikaw il-faqar darba dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Lösing għal-minuta u nofs. Tina hija xi ħaġa li nistgħu inqisuha bħala xejra l-Unjoni Ewropea tieħu l-fondi li suppost qed jintużaw għall-iżvilupp, issa se jintużaw biex tieqaf fl immigrazzjoni għall finijiet militari, għandna l-istrument għall-istabilità u l-libertà, għandna l-fond fiduċarju għall-Afrika. U issa qegħdin inħarsu lejn l-strumenti finanzjarji għall-finanzjament estern qed nista' naraw dana bħala skuża biex jissaħħu l-kapaċitajiet militari tal-Ewropa u din hija xi ħaġa li sfortunatament ġiet adottata mill-Kumitat. Dan mhuwiex il-mod kif wieħed jista' iwaqqaf il-konflitti u jeradika il-faqar dan għandu jkun strument neutrali ta' assistenza ċivili fil-kriżijiet Eh, Dana aħna nemnu illi il-fużjoni ta' dawn l-istrumenti kollha differenti f'dan l-NDICI inkluż il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp se wassal għal tip ta' ġerarkija fejn dawn il-politiki se jkunu minati minn għanijiet ġeostrateġiċi se jkun hemm finanzjament ta' atturi militari, hekk imsejħa armati imsieħba